Jien xtaqt ngħid biss illi għal kalendarju tal-2017 jiena kieku kod nishtiq nara na iktar kuraġġ fiha di. biex ngħidu li laqat jisiru fi Brussel biex innaqsu laqat fi Strasburgu biex bekk konnektar aktar ċans indiskutu ċertu kwestjonijiet importanti fil-komitati permanenti, fil-standing committees. U allura hija ħasra kbira li din ix-xewqa ma natax, ma nqatax. Allura nixtieq li titlob għal każ li meta l-menu ntaqgħu fi Strasburgu hawnhekk għandna nużaw il-ħin ma taqli irrid ikun hemm forsi sessjoni ta' mini plenary fil-Brussell inqas biex għalmenu nħallu post għal normali. Grazzi, Honorable Arnold. Grazzi, il-Parlament fil-Renju Unit podġa għal 142 jum u ġi immaqdar għal dan iżda unek fi Brussellu Strasburgu fil-plenarju minn mini plenary. Aħna impoġġu biss għal ħames tiem fix-xar u fit-tlieta ta' dawk il-jiem ta' tliet minnhom huma bitz parzjalment li aħna impoġġu fis-sala, ġifieri ħafna drabi inti inti spat tispiċċa mbagħad minuta biss ċansi titkellem, forsi żewġ minuti, u mbagħad jaqtaw lek kliemek. U bat ma nistgħux inwettaw fuq punt jew eżempju nisfidaw kellim, jew li jkun hemm xi tip ta' nitlu ktar fil-fond fil istud ta' studju ta' xrutinju ta' leġislazzjoni li tgħaddi, forsi da' mhux aħjar illi nallokaw iktar ħina dibattitu li wieħed jista' jirraġuna magħhom bihom. U ovvjament, naħseb li kulħadd jista' jista' jaqpoġġa, naħseb is-sittin sekonda tiegħi jispiċċaw. Thank you, Deputy uh, Arnott. Uh, point of order, Mr. Van Dalen. Take a Sur Van Dalen. Grazie, President. Inti tit għax li naqax qegħdin nagħmlu hawnhekk illum bħalissa. Għax mhux qed nifhem x'qed jiġri. Qed tirrifjutawna issa mela li nitkellmu fuq il-vot fuq il-kalendarju tal-2017 għax ma kienx emendi u x'qed jiġri issa allura. tal-vot fuq vot illi ma jistax isir mhux aċċettabbli, mhuwiex demokratiku dal-proċess. Etta tikasi Għas kont speċaj su president Forsi ta' sina għakasi. Grazzi. Ispegazzjoni tal-vot, et jina taw. Fu vot illi ma tħallix isir. Ma jistax ikunu dan dan trid tresqu din il-konferenza tal-presidenti. Aħna suppost għandna nkunu nistgħu nivvota fuq il-kalendarju għaliex eh, anke jekk m'hemmx emendi fuq il-kalendarju xorta tarridu nistgħu nkunu nivvotaw fuq il-kalendarju għax ridikola. Trid bil-forsi tkellem il-konferenza tal-presidenti fuq biex mhux aċċettabbli. a tassew. Iva, jena dejjem nisma birqa ħafna għal dak li għandek xitejt. Onorevolijiet il-President. Iżda, erit ukoll nagħti każ qed jgħiduli il-konsulenti tiegħi. Dan il-punt poġġa fuq l-aġenda qabel ma tqajm din is-sitwazzjoni tal-vot. Għalhekk ġara li ġaru sar li sar. Issa. Nagħdu spjegazzjoni tal-vot tas-Sinjura tar-rapport tas-Sinjura Eh, ta' signora Gorinda, Gorinda Dodenberg, su Schroeder. signora Solova. Nishtiq nispiega illa li jiena appoġġaj din il-proċedura. Jina ħassejt illi Illi dan kien progress termini tal-, tal ħarsi tal-konsumatur. Naħseb illi il-raġunam il-dispozizjonijiet dak li tiġi proposta unek huwa raġunat mod tajjeb kif wieħed jista' jitratta tal-biet żgħar mod transkonfinali speċjalment aħna meta aħna qegħdin nagħmluhom online. Speċjalment meta inti ikoll ġib il-flus lura ta' prodotti li ma qatt ma wasallek ħafna nies qasa jkunu jafu li huwa possibbli li inti tieħu l-flus lura f'daw iċ-ċirkostanzi, allura importanti li n-nies ikunu jafu illi dan ħajkun possibbli. Importanti jkunu jafu illi jistgħu jkollhom rikors għal qrati jekk ikun hemm bżonn u illi dan il-proċess mhux se jkun wieħed ibes. l-ammont illi jrid nittrattaw hawnhekk ta' 5000 euro ma nistax nirkomanda li jmur iktar iktar oli minn sur pas pisil Grazzi, jina appoġġajt dan il-rapport pala ex-ministru fil republika ċakena naf kemm gravi situazzjoni sitwazzjoni meta għandek tilwim transkonfinali. Ħafna nies, ħafna drabi jibżaw milli jagħtu bidu għal proċedimenti għax mu wis jisiguru ħafna flus u għallura ħagġa tajba illi l-Unjoni Ewropea tipprova xejn dawn il mm, dan il xkil xkiel Tajjeb illi aħna jkollna kooperazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja u għaliex dan jista' jwassal billi dawn il-proċeduri jitjiebu. Servizz permezz ta' mezzi elettroniċi, ħaġa tajba, armonizzaw proċedura, da kollu tajja biex naqsu l-ispejjeż u naħseb illi eh, dan importanti ħafna ah, jekk inti għandek autoritajt ġustizja li ma nikkomunikawx bejnietom u għaxkil għal kummerċ. Ah, naddu għal Monika Makovej, minuta. Għal Makovej. Grazzi President għanna żewġ regolamenti waħda mill-2006 waħda mill-2007 għal proċedimenti osra għal tal-bizzar għal proċedimenti taħlas proċeduri taħlas ovvjament dan jgħinu l-negozjanti l-SMEs biex iħaffu il-pass tal-proċeduri legali aħna Kol ġej minn pajjiżi differenti, sistemi differenti tal-Unjoni Ewropea u radin jaxħaġut li ferma li jina aħna rridu morru li minnek u aħna għanna intejbu il-regolamenti kollha dawn l-anijiet. Aħna għanna nżidu eh, l-ammont għal 5000 euro li kollok i-komunikazzjoni u i-notifikazzjoni bħala metodi li jintużaw mill-autoritajiet ġudizzjarji u fejn hu possibbli li mħalfin għandhom jużaw il għazla ta' teleconferencing. U parti teleconferences in-mizzati kunu jistaw jitħassu kol fuq distanza. Peter Jar, għajnim nutte betazza. Ja, Grazzi issa l-Onorevoli Peter Jar għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq ngħid li aħna diġà għandna miżuri sabiex ikonna eh, ċertu talbiet lil mill-frontieri, ġri mod transkonfinali u l-ispejjeż għal persuni li qed jagħmlu ċertu talbiet jistgħu jitnaqsu b'40% u għalhekk dan inkoraġġina sabiex inżidu il-limitu minn 2000 għal 5000 euro. U jekk ikonna limitu ta' 10,000 Naħseb li nistaw nittrattaw 50% ta' tilwim f'dan il-qasam b'suċċess. Dawn huma miżuri importanti ħafna għal ċittadini privat u l-SMEs Ovvjament il-kumpaniji kbar għandhom id-dipartiment legali tagħhom għandhom bżonn dan l-għajnuna, din l-għajnuna, imma aħna jinteressana huwa s-suq intern tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari l-SMEs. U aħna rnexxinna intejbu is-sistema b'din il-proposta u rnexxinna naħsbu fi proposti oħra tkun ħaġa tajba għal ċittadini Ewropej. Issa, l-onorevoli ma' Mikins għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq il-kooperazzjoni bejn reġuni, stati membri u anka ċittadini. U fil-ekonomiji tagħna l-SMEs għandhom rwol ewlieni u jekk hemm tilwim bej msieħba dawn l-individwi jew l ċittadini għandhom ikunu kapaċi immorru il-qorti speċjalment jekk il-talba għandha x'taqsam ma' kumpens finanzjarju għalhekk huwa importanti li jkollna sistema effiċjenti li taħdem sabiex inkunu nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' dawn it-tilwim finanzjarju. U ir-rapport ifoka propju fuq iż-żieda tal-effiċenza fil-mod ta' kif wieħed jagħmel ġestjoni ta' proċedura ta' tal bidżar Għalhekk jiena votajt favura li xina nappoġġa din il-proposta bisħieħ Nemnu li hija eh, li, li proċedura ta' talbiet żar eh, effiċenti huwa tajjeb ħafna għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa. Nabdu għal kellim li jmiss l-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna, Sur President. Jena u koll nishtiq nispiega kif votajt għawek. Jina appoġġajt dan ir-rapport għaliex jina naħseb li huwa importanti immens li naħsbu dwar l-infurzar tal-liġi bħala entità ta' liġi fejn l-individwu għandu id-dritt li eh, juża l rati Iżda il-problema hija li għanna bżon ta' proċedimenti simplifikati u din il-proposta dak li qed tagħmel dak li tipproponi hemm ċertu problemi li tipprova tindirizza u tipprova tikkoreġi il-valur limitu ta' 5000 huwa ammont massimu. Fl-opinjoni tiegħi iċ-ċittadini hemm bżonn ikunu jafu dwar dan, irridu jkunu jafu dwar x'inhuma id-drittijiet tagħhom li huma intitolati li jużaw il-qrati. Jina naħseb li huwa importanti ħafna li naraw l-aspett tal-ispejjeż. Iżda bġon nassiguraw ukoll li qegħdin nenfasizzaw fuq il-prevenzjoni tal-litigazzjoni. Grazzi ħafna. Issa l-spiegazzjoni tal-votazzjoni fuq il-rapport tal-Honorevoli Grisp il-limitazzjoni tal-emissjonijiet ta' ċertu elementi ta' tneġis fl-arja. L-ewwel kellima is-Sinjura Makovej għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. It-tniġġis eh, fl-arja huwa fattur prinċipali li jipprovoka ċertu eh, mart fl-Unjoni Ewropea eh, il-kombustibli li jintużaw biex jħolqu l-enerġija kif ukoll is is-tisħin u l-ikel u taffri wkoll tisħin għas settur industrijali u dan huma sors ta' emissjonijiet ta' dawn il-partiċelli. Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna madwar 150 elf impjant medju li ma jqawx taħt il-leġizlazzjoni tal-ambjent. U dan ir-rapport qed jara li dawn il-proċedimenti kollha jirrispettaw l-standards li aħna eh, adottajna u li dawn l-impjanti ma jkunux barra mill leġislazzjoni ma jpermettux li jkun hemm tniġġis tal-arja tagħna, l-arja li qed nieħdu nnifs tagħha aħna sabiex nevitaw eh, il-mart għaċ-ċittadini Ewropej. Sal-31 ta' Diċembru sal-2016 il-Kummissjoni ċitt evalwa l-livelli minimi ta' enerġija għall-effikaċja ta' dawn l-impjanti skont it-tekniċi eżistenti. Issa għal-minuta Peter Jar. Grazzi ħafna, Sur President. Jina votajt favur ir-rapport. Iżda naħseb li nista' ngħid li ma kontx qed nemmen fih fil-fatt. Għalhekk nixtieq nagħmel appell il-kollegi tiegħi fil-kumitat sabiex jagħmlu segwitu ta' din il-kwistjoni u li nassiguraw li dak li qed jiġi mitlub fir-rapport verament iseħ nixtieq insemmi żewġ punti partikolari. L-ewwel nett illi t-tibdiliet li qed jiġu proposti għandhom itejbu il-possibilità li d-direttiva tiġi implementata kif suppost sabiex ikonna strument aktar effettiv biex intejbu il-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea u dan mingħajr ma jkun hemm żvantaġġi inġusti għall-industrija u l-kummerċ u rrid nevvotaw aktar burokrazija, jekk irnexxilna niksbu dawn l-affarijiet kollha, tajjeb ħafna. Għalhekk nixtieq nitlob lil kollegi tiegħi fil-kumitat sabiex nassiguraw ruħna li dak li seħ fil-kumitat verament ħajseħ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. U wissa ngħaddi l-kelma lis-sur Mamikens għal minuta. Grazzi ħafna. President. Il-ħajja ta' kuljum tagħna laqas biss nista' nimmaġinaw li konna eh, ħajja normali mingħajr elettriku, mingħajr tisħiħ għax l-ekonomija tagħna ma jistgħux operaw kif suppost mingħajr ma nistgħu nifhmu wkoll illi brabta ma dawn l-affarijiet hemm it-tniġis ta' l-arja. U għalhekk l-Unjoni Ewropea issa kien hemm biss żewġ direttivi l-eco design u l-oħra fuq il-combustion plants u biex ikunu nistgħu nagħmlu eh, differenza bejn dawn l-installazzjonijiet. u biex daw id-direttivi ma jirriżultawx f'xogħol doppju nixtieq li konna it-tielet direttiva u fl-istess waqt ma rridx ikollna wisq piżijiet amministrattivi. Grazzi ħafna, President. Issa eh, l-Onorevoli Gill. Grazzi ħafna. Dan ir-rapport huwa importanti ħafna għal pakket tal-arja nadifa fl-Unjoni Ewropea isettejjeb il-kwalità tal-arja fl-Unjoni Ewropea u mhux biss pajjiżi fir-Renju Unit, imma fir-riċerka f'pajjiżi eh, Em starriċ li jgħid illi l-imwiet eh, l-imwiet minħabba nċis tal-arja u affermi iktaru li fil loni Ewrop fil-Renju Unit meta mqabla mal pijar tal-Ewropa dan huwa pis enormi fuq is-soċjetà tagħna u jiena nixtieq ngħid xi ħaġa fuq l-iskandlu ta' Volkswagen minħabba l-impatt ta' ħsara fuq is-saħħa tan-nies u biex intemmu din is-sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini tagħna jħallsu bħajjithom minħabba l-iżbalji tal-kumpaniji multinazzjonali li dejjem jaraw biss il-qlieħ għandna bżonn nwaffqu autorità ta' approvazzjoni indipendenti fuq livell Ewropew, Volkswagen għamilha ċara illi is-sitwazzjoni attwali tal-ittestjar fejn jażlu huma fejn jittestjaw l-modelli tagħhom ma joperax kif suppost. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazzi ħafna. Onorevoli Tim Aker, minuta u koll, kjoċbog. Grazzi ħafna, President, jina votajt kontra u se vota kontra kull parti tal-ġislazzjoni ambientali tiċi mill-Unjoni Ewropea għax teqret l-impjiegi. Hemmorru lura direttiva fuq il-combustion plants, eluf ta' impjiegi mitlufin. U meta se tif u meta se tif u b'din il-leġislazzjoni illi tfisser telf ta' l impiegi u x'taħseb illi se jagħmlu n-nies li huma għandhom ħiliet speċjalizzati se jmorru jagħmlu meta jitilfu l-impjegi tagħhom u kull min jivvota fuq dan ir-rapport u rapporti bħalhom jispjegaw lin-nies għaliex qegħdin f'pożizzjoni għaliex qed jagħmlu hekk minflok tipprovaw ehm, ikolkom ta' parsi kuxenza safja intkom qed twasslu għal miżerja f'ħafna komunitajiet fejn qabel kien hemm ix-xogħol u issa m'hemmx u intkom ħlaqtu l-qat bla preċedent minħabba da din it-tip ta' leġislazzjoni illi teqret ix-xogħol l-industrija. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li miss. Imma qabel nsaqsikom biex eh, tresqu l-punti tagħkom meta tkunu tridu tagħmlu dawn l-ispjegazzjoni tal-voti tajdu li minn qabel biex hekk ikun organizzazzjoni iktar faċli sul polċak issaqsaqsa għall-kelma imma jekk joġobkom għajdunna qabel jekk tixtiequ titkellmu f'din is-sessjoni ta' spjegazzjoni tal-vot biex norganizzaw raw ruħna aħjar. Grazzi ħafna, President. Ina ħsibt li kont diġa tilkom li xtaqt nitkellem skont l-iskadenza fuq din is-sessjoni ta' spjegazzjoni tal-votina nista' ngħid biss li appoġġaj din il-proposta, però kelli d-dubji tiegħi kont naqra ambivalenti. Naħseb l-Unjoni Ewropea meta tiġi għal ħarsin tal-ambjent għandha bżonn l-ewwel tara kif tirranġa l-affarijiet tagħha stess. Jekk naraw pereżempju l-iskandlu tal-Volkswagen, dan huwa eżempju emblematiku għaliex l-ewwel għandna bżonn nirranġaw l-affarijiet tagħna ma rridux illi konna iktar problemi bħal dan il kasu għalek għalhekk għandna bżonn ta' sensila ta' standards Ewropej li kulħadd ikun jista' jirrispetta u jkunu jinforzati. Grazzi ħafna. E, do objaxin dotyczących głosowania e, dat sprawozdania. Issa immorru għal rapport li mis tal Giovanni La Via fuq il kazeini u kazeinati maħsuba l-konsum mill-bnidem. Is-sur Mamikins. Grazzi ħafna. Dan il-grupp eh, għajam uh, il-parti tal-prodotti eh, ta' proteini li fi prodotti tal-ħalib. Ta Ġifiri eh, kimika, sostanza, artificiali u li għanda u koll l-amino aċidi huwa importanti ħafna bħala id-dieta tal-proteini tagħna minkejja ta' kollu li għat hemm ukoll standards internazzjonali u aħna għandna bżonn illi l-leġislazzjoni tagħna tkun qrib l-standards internazzjonali biex hekk nirregolaw dawn il-prodotti ta' każini u każejnati fuq is-suq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 Jiena nappoġġa dan ir-rapport. Ma l-ewwel tani jidher li dan din hija regola komplikata li ħadd tikkomplika ħajja tan-nies, imma fil-verità mm, il-kontra huwa minnu. Jiena konvint bi kbir illi dan iwassal għal determinazzjoni kbira tal-ġara propjament tal-kontenut tal-ilma dan għandu jkun pala standard għall-Unjoni Ewropea, mi dawk kienu wara kollox imħejjin mill-qadit internazzjonali li ħatajn l-industrija wara kollox u sejjin il-konsumatur, għaliex dawn se jkunu charity illi il-prodotti involuti huma konformi mal-standards allura dan huwa mezz kif aħna nistgħu nxejnu ix kiel għassu intern. Grazzi l-aħħar punt fuq l-agenda tagħna taħt ispjegazzjoni tal-vot. Le, skużawni, l-estejna, nistgħu naġġornaw, li klas tajba. Nneġgħu nibdew fit-tliet.